il Rakkomandazzjoni għon fuq il-web page tal-Parlament. Dikjarazzjoni bil-miktub numru 40 eh, ta' l-2015 dwar l-investiment fit-tfal. Ma nafx eh, din dikjarazzjoni bil-miktub 42-2015 dwar l-investiment fil-tfal prezentata Missur Antonio Lopez Street White u 10 membri oħrajn kisbet 428 firma ġifiri maġġoranza ta' il-Parlament. Skont il-regola 136 ta' regola tal-proċedura din se tiġi pubblikata fil-minuti ta' seduta tal-lum bil-ismijiet